a reanudar la sesión. Eżis kollegi, nistoktaw bis-seduta tagħna l-minuti tal-seduta tal-bira u l-atti approvati u missa disponibli ma rċevejt l-ebda kumment u lanqas tal bita tal-intervent għandastant inqishom bħala approvati.